appoġġajtu għan nixtieq ringrazzja lil daw kollha li kienu involuti f'din l-inizjattiva. Grazzi ħafna. Ilanka, Kaczmarek. Grazzi ħafna, Sur Kaczmarek. Dikarazzjoni bil-miktub 0001 mill-2012 dwar il-ġurnata Ewropea tal-ġelat artiġjanali die von den Mitgliedern Silvestris de Castro Dan GM ressa Missur Silvestris de Castro Mertes di Vella u Stadler. Dan jena tal firma tal-maġġoranza tal- eh, membri u bil ma regoli 1, 2, 3 ta' regoli ta' proċedura serina taw lid destinatari u ser tiġi elenkata fil-minuti bħala test adottat ta' din is-sessjoni. Is-Sur Silvestris. Grazzi, grazzi, President. Dik din il-ġurnata ser tiġi ser jessir fl-24 ta' marzu nirringrazzja l kollegi De Castro Ortis Mireza Stadden Muser illi jippromovaw din id-dikjarazzjoni u dawk ukoll li appoġġjaw meta billi ġew idu u dan il-ġelat fejn tajn kulħadd kellu seta' iduqu qabel ma jiffirmaħ nixtieq. Nirringrazzja l-produtturi kollha tal-produtturi tal-ġelat li ġew hawnhekk biex joffru l-prodott tagħhom li nappoġġaw dan il-ġelat artiġjanali jfisser li l-promozzjoni ta' ġenwinità l-aħjar karatteristiċi nutrizzjonali ta' dan il-prodott. Dan jiġi miksub minn frottu ħalib frisk u bekk nappoġġaw l-settur agrikolu u s-settur tad-deri. Grazzi, grazzi lil dawk kollha li ffirmaw. So, Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den... Signori, dani wassalna għal votazzjoni. Ser nresqu il-rapport tajna għal dan il-vot. Dan jinsab fuq il-protokoll tal-istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja il-kelma tingħata lis-Sinjura Tajna.